Le Président de la République de Haïti. President tar Repubblika ta' Haiti. Können wir mir mein Redner Rednerpult hier hinstellen? liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter ir-rezoluzzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ħajti, Sur President, ma ta' importanza partikolari għalina. Il-terremot li fit-12 ta' jannar 2010 farrak il-pajis tana ta' Haiti u madwar 220.000 vittma u 1.7 miljon ruħ spiċċaw sfaw bla saqaf minħabba dan id-dizastru naturali dan il-terremot wera u kiseb ħafna solidarjetà permezz ta' ħafna ċittadini Ewropej l-Unjoni Ewropea nidet għajnuna umanitarja komprensiva biex aħna kun nistaw nibnu il-pajis tagħna mill-ġdid mill-2010 lawn u l-Unjoni Ewropea kien l-akbar donatur meta niġu għall għajnuna li kienet qed tingħata għandna f'Ħajti. Il-pajis tagħkom qed ikompli jgħaddi mill-konsegwenzi ta' dan id-diżastru ta' dan it-terremot u din is-sena diżastru naturali ieħor laqat il-pajjiż tagħkom. U l-uragan Isaac u Sandy waslu għal konsegwenzi koroħ oħrajn. U kienu qed eh, u aħna konna din niprovdulkom ukoll għajnuna ta' umanitarju għajnuna blikkel ukoll, però aħna tistaw nistaw najdulkom li aħna lest il-nappoġġawkom li tirċivu appoġġ. Aħna rridu najnu l pajjiż tagħkom rridu najnukom, najnu il-pajis ta' Haiti anki fuq livell ekonomiku sabiex intom terġaw it-siru pajis stabli li tkunu tistaw tfendu għarraskom. raskom. U li fl-aħħar mill-aħħar jkun jista' jagħti kontribut ukoll sabiex titnaqas il-jitnaqas il-faqar. Aħna qed norbtu tamiet anki biex intom tistabbilixxu demokrazija rigoruża u nittamaw koll li jkun hemm stabilità fil ħajta aħna nittamaw li dan kollu eh, intom tkunu tistgħu tagħmluh realtà. Hemm sfidi kbar qudiemkom li intom tridu taffaċċaw, President Martelli, u emnuna meta ngħidu li d-dibattitu tal-bieraħ fil-kumitati parlamentari u rew li aħna konxi tal-natura drammatika tal-isfidi li intom tiffaċċjaw. Tlet snin wara il-katastrofi 370.000 ruf fil-pajis ta'kom meħtieġa li kollom dar deċenti, għandhom bżon ta' eh, strutturi. U għalek importanti li dawn ikollhom ken. Din hija ta' importanza sinifikattiva il-proċess ta' rikostruzzjoni hija xi ħaġa li titqissir b'mod effettiv il-faqar u kol tiġi miġġielet u għalhekk aħna rridu naraw it-tisħiħ ta' demokrazija u anki l-istat ta' dritt għalhekk ir-riformi rridu jsiru mo partikolari fih dan is-settur ġudizzjarju. u kol ngħid f'dak li x'jaqsam mal-finanzi li jinataw minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nassikuraw li l-impenni internazzjonali tagħna kun jistaw jintlaħqu, jkunu, jintom kunu tistaw zom konformi maħħom, specialment il-pajis taħkom, aħna rridu nkomplu nżommu l-wedit taħna maħkom. U rridu kol inkomplu niġru għara ċittadini ta' ħajti u nassiguraw l-om solidarieta. Intom għandkom u kol program ambizjuż ta' riformi u kol għandkom siħba li tistaw serħu fuqu dan il-imsieħeb huwa l-Parlament Ewropew aħna ser niġġieldu biex nassikuraw li rizorsi finanzjarji ikunu jistaw jilqu l-impenni finanzjarji tagħhom f'pajjiżi bħal Ħajiti. Aħna rridu niggarantixxu dawn ir-riżorsi finanzjarji u għalhekk il-ġlida tagħna kontra eh, għal budget ambizjus huwa neċessarju sabiex aħna nkunu nistgħu nżommu l-wedat tagħna ta' solidarjetà. jina l-lum ġurnata kuntent sur President li nkun nista' nipermettilek li titkellem u nilqaw fostna mill-ġdid f'dan dan il-Parlament Ewropew. Yeah, yeah, I'm out einer hin. Monsieur le Président. Sur President, Signori, membri onorevoli tal-Parlament, jina verament onorna, onor, onorat bil ġest li intorejtu lej pajis tijaj bil-istidintuni għawnek f'dan il-parlament tant prestiġis ġewa Strasburgu u nishtin nirringrazzjakom ta' dan il-ġest. Membri onorevoli, Jina l-lum ġejt fostkom u ġibt mija il-kredu u kol. U nistanajdilkom li dan u kol enna biex nelbu diffikultajiet u dak li fetħilna 30 sena ta' tkabbir. L-istess kredu li ġelkom tkunu fuq saqajkom wara it-tini gwardinija u dak li u kol naħa u kisser il-waqal ta' Berlin. Dak li jispira u kol il- Paul Henry Spack. Minkejja id-diffikultajiet, Haiti xorta waħda ma baqax rasa taħt il-blat. Ikolli ngħid li Haiti issa qed tqum fuq saqajja minn ġdid. U għalhekk dan u l-aħbar tajb li naxtaqt inġib f'dan il-Parlament. Din il-bidla ta' tattika hija grazzi għal lubija tal ċittadini tagħna u anki l-amministrazzjoni li għandna, però aħna wkoll għanna natu unuru din il-gratitudni li l-kooperazzjoni li kellna mal-Unjoni Ewropea li kienet verament importantissima u nirringrazzja ringrazzjakom minn qalbi ta' dan. Hawnhekk kien qed nara sinjal ta' sħubija, ta' ħbiberija li ġiet imnisla Eh, fl-istorja u ma nistgħux inkunu indifferenti meta nelbu din il-kriżi finanzjarja li qed tedet lilkom kif ukoll qed taffettwa lilna. Jiena però ninsab konvint li Unjoni Maquda waħda li edha dejjem tissaħħa aktar minn qatt qabel tista' ssib is-soluzzjoni adegwati sabiex bekk tkun tista' terġa' tirkupra l-ekonomija tagħha u s-saħħaha. L-ebda kriżi finanzjarja mi qedem għal dejjem u sakemm iddum il-kriżi ovvjament se jiddependi fuq il-awdaċità tal-miżuri ta' rkupru. Minn Mario Draghi għal Christine Lagarde, intom u koll għandkom għad dispożizzjoni ta'kom l-aħjar imħuħ fuq din il-pjaneta li ser jajnukom biex telbu din il-krizi u anki sibu rimedi, pero l-prezenza tijaj fostkom mill-lum i opportunità biex nirringrazzjakom għal ġenerozità li juntom rejtuna u anki solidarjetà. U nixtieq infakkar li l-ebda pajjiż ma jista' joħroġ mill-faqar tagħha eh, billi jirċivu xi naqra karità. Bla dubju Haiti għad għandha bżonn l-assistenza tagħkom, però iċ-ċittadini ta' Ħajti għandhom bżonn ukoll xogħol produttiv iġifiri, il-kummerċ u anki għandhom bżonn investiment dirett. Haiti tinsab viċin l-Amerika, l-Amerika ta' tramuntana, l-Amerika ta' fuq li eta tikber u anki l-Amerika Latina li maddiċ minn krizi u komplet, kompli, u komplet bil tkabbir taħħa. Haiti għanda pozizjoni strateġika, pjattaforma strateġika għanda ambjent li huwa adegwa għall-investiment. Huwa punt fejn jista' jippermetti l-kumpaniji Ewropej biex jipparteċipaw fir rikostruzzjoni tal-pajjiż tagħna u anki jħeju ruhom għal strateġiji li jistgħu jgħinu l-raġjun tagħna. Għanna bżonn portijiet, ajruporti, toroq, għandna bżonn ġenerazzjoni ta' elettriku, lukandi, għandna art fertili u u koll nitimgħu mill-ġdid il-popolazzjoni tagħna u anki nesportaw il-prodotti tagħna. Aħna għandna wkoll klima u u hija mbirka bil-ġeografija li għandha għandna kilometri kbar ta' eh, ramel bajdani u għadu u kol għandu art pristina li għadha maġiċ mimsusa. Nistaw najdlek li għanna il-fort eh, Liberte o kajje. Miragon, dawn ukoll eh, partijiet art u ilmijiet li huma protetti. Hemm xewqa kbira wkoll fost iż-żgħażagħ ehm, li jixtiequ jaħdmu. Hemm kuraġġ kbir ukoll fosthom. Aħna wkoll nixtiequ nixprunaw il-tajjeb u l-benefiċċji li hemm f'dan il-pajjiż biex nattiraw l-investiment, nħajjarkom ukoll taħdmu maħna biex niksbu wkoll sovranità finanzjarja tagħna u anki nerġaw naslu fis swieq internazzjonali finanzjarji l-lum il-ġurnata hija hawnhekk foskom biex imbassar u nittama għal ftemi ta' kummerċ oħra u biex tikkoperaw maħna, biex taħdmu magħna u nkabru proġetti intelligenti u li waslunna l-flus. Nixtiqkom taħdmu maħna sabiex bekk, aħna fl-imkien nkun nistaw nsibu l-aħjar mod kif nistaw nifinanzjawum dawn il-proġetti. Bosta u huma akademiċi ritirati u joħolmu biex id-dinja tagħna tkun aktar libera u aktar ġusta u gwali. Ibatwomna dawn l-akademiċi sabiex bekk ikunu jistaw iħarġu iż-żazaħ tagħna u il-professuri tagħna sabiex huma jkunu akademiċi wkoll jikkontribwixxu biex iwaslu għal bidla fl-istorja. Storja li tfakkarna dwar ir-rabtiet li jeżistew ma' żmien ma' Renju Unit, Spanja, Franza, l-Italja u l-Polonja. L-aktar storja reċenti li tfakkarna dwar ir-rabtiet qabel l-1940 mal-Ġermanja, storja li Illum il-ġurnata nista' ngħid li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel sforzi kbar dawn iż-żoni tal afrika il-Karibew u l-Paċifiku għan kif dak li jużviluppu kooperazzjoni, l-Ewropa tista' tkun il-post, għandha tkun brija dwar il-post li qed il-post li għandha fiħdan il pjattaforma globali. Hija soda fil-konvinzjoni tagħha l-sibijiet li tat lid-dinja, respons ukoll għal problemi li jeżistu fuq il-vel globali u tweġibiet li tat anki rwol tagħha ma'ġemp eh, dawn il-pajjiżi li dejjem qed jiżviluppaw. iż fl-Ewropa jafu li l-Ewropa seraħ fuqhom u ma tistax ukoll tala il-frontieri u anki twaqqaf il-ġenerizzatà tagħha u l-intelligenza tagħha li tista' toffri aħna t-neċu f'dinja ta' fraternità li hija aktar morali, aktar ekonomika, aktar li sigura f'dak li hu termini ambientali, aktar responsabbli. U aħna nitħeġġu meta naraw din il-ġiba tal-Ewropa, nixtiequ neliminaw l-istereotipi u l-klixxes, nixtieq nġibu l-bidla ta' nuqqas ta' żvilupp u neżerċitaw ukoll it-tneħħija ta' twemmin ħażin u kol ninfetħu aktar għad-dinja. L-amministrazzjoni tiegħi kienet palissa mimlija eh, bi problemi, però ħadd ma jista' ħat il-fatt li eh, aħna għandna fida tajba. Għandna fiduċja wkoll. L-ħajti kienet tiġa tiġi u wkoll minn tempesti tropiċali bħal Isaac u Sandy li kienet sfida kbira mill ġdid lina għal dar boħra li spejs qed jiġu moddija f'dawk li huma vittmi nies li tilfu ħajjithom, it-telf ta' ħsat u anki telf ta' bejjem. Mill-ġdid il-komunità internazzjonali kienet lesta u għenitna biħġarhom biex nerġgħu nibnu mill-ġdid u nerġgħu nibnu mill-ġdid. Dan huwa sfortunatament ċirku vizzjuż. U aħna dan iċ-ċirku vizzjuż irridu nibdluh u nagħmluh ċirku li baffarijiet li waslu affarijiet tajbin. ċirku virtuż. Sabiex bekk ukoll ħajti tkun tista' tqum fuq saqajja mill-ġdid. U ħajti ser nexxila tqum fuq saqajja mill-ġdid għax aħna ħadna kont tal-vulnerabilitajiet li jeżistu fuq it-territorju tagħna li huwa konsiderevoli u mhux ser jitjieb fi snin li ġejjin jekk il-bidla tal-klima ser tkompli tkun ta' teddida fuq il-gżer tal-Karibew. Pero aħna ser inqumu fuq saqajna għaliex b'mod u bras ibsa aħna qed naħdmu sabiex ikolna namlu differenza. Aħna rridu naħdmu b'mod preventiv, ġifiri prevenzjoni ili namlu aktar investiment f'dak li hu pjana reġjonali pjana reġjonali u li nipruvaw namlu l-pajis inqas vulnerabli għal dawn it-tip ta' dizastri, zoni li ġew affettwati minn forestazzjoni u il-pjanar reġjonali għalhekk isser li nevitaw li nitilfu miljuni ta' dollari għall avvenimenti ħżina tat-temp u li noħolqu ambjent aħjar fejn taħajt jistaw jiexu. Aħna għanna ta' tagħna ċertu strumenti li jistaw jgħinuna sabiex, sabiex nipruvaw naħdmu fuq il-pjana reġjonali. Dawn l-istrumenti għajti waslu kol eh, u maġejjin mill CNIGS, center National Information, Geospatial Information u anka il-CIAT. Dawn ikkontribwew permezz tal-fondi li jintom tajtuna Irrid ngħid li l-amministrazzjoni tagħna se tuża dawn il-fondi eh, sabbarra Dak dik iskadenza biex inkunu nistgħu nħallu l-impronti tagħna marki ta' sobi tagħna fuq il-żona e tal-għajxi e ta' IT. E kif qed taraw dawn il-kontinent huwa fuq qudiem ta' dawk li qegħdin jgħinu kif ngħidu fil-lingwa tagħna l-Ewropa hija fuq qudiem ħajt komplu tispiraw il-kulħat bħal ekki fid-dinja t-realizza li aħna ma nistawx nfendu għal rasna weħedna u aħna li rridu eh, naħdmu għabbażi reġjonali sabiex aħna nkunu nistaw insibu leħen wieħed biex aħna nkunu nistaw nagħtu għajnuna eh, reċiproka u fl waqt inżommu l-entità tagħna il-reġjun karibew u l-gżejjer tagħhom kbar u żgħar minajr eh, twarrib ta' taħat ser joħorġu bħala Unjoni Ġenerali ta' Stati Indipendenti Maquda u ħaj eh, jgħamlu l-mu tagħhom biex jkunu jistgħu wettqu ben il-merti kollha tagħhom u vantaġġi kollha tagħhom li għandhom minħabba il-post strategiku ġeografiku tagħhom. Dan huwa dawn huma inċentivi ġodda għall iżvilupp f'kuntest fejn il-partit kollha interessati għandhom jaħdmu sabiex jirregolaw il-paċi eh, u il-ġustizzja u jaraw illi dawn ikollu eh, fuq id-dim. Aħna rridu nagħtu għajnuna l-pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku biex nagħtu ah, kontribut qawwi l-Unjoni Ewropea tagħti dan il-kontribut qawwi dawn il-pajjiżi u l envelope u l-budget fl-envelopes li huma intiżi għal mill-fondi Ewropej tal-iżvilupp eh, f'dan ir-rigward huma essenzjali f'dan l-inizjattiva. L-Ajita, l-Ajiti eh, taf x'inhija l rwol tagħha fir-reġun. Ma koll, ovvjament taf mhux biss l-huma punti b'saħħithom imma fejn huma djufijiet. Għatfad l-inna x'naqtfu aħna ma nistawx, aħna rridu waqfu l-proċess illi noqogħdu noqogħdu eh, nippuntaw subajna lejna u nifrġillaw l nfusna. Eh, aħna ma nistawx naqbdu u niġru waħda ġirja waħda tajba ta' darba nkunu l-estidin, għax ħaġa li għandha t ġirja tiġrija li ħadd tkompli għaddejja fuq żmien twil. Mm, stati membri tal-Unjoni Ewropea illi qed iħossu l-pressjoni, ilhom iħossu l-pressjoni. L-Ewropa ta' tkun tista' tmexxi eh, tmexxina l-lura, eh, tmexxina biex nmexxina l-barra minn il kriza biex nġibnu l-lura fejn konna mod aħjar. Aħna dan ifisser illi aħna rridu nġildu eh, għal-ġustizzja f'termini ta' edukazzjoni għal-popolazzjoni biex ikun jistgħu jaħdmu b'determinazzjoni sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom biex jiġu jibnu mill-ġdid l-ekonomiji rispettivi tagħhom. Il-suċċess m'għandux frontieri. Jien il-mandat tiegħi se nededika fost affarijiet oħrajn biex ndaħlu il-poplu tagħna fl-iskejjel biex niġildu kontru korruzzjoni biex inwaqfu stat ta' dritt. U jiena nandi kull fiduċa u tama illi il-riżultati sa jsarfu fi frott finqas minn sentej, iktar minn miljun tifel u tifla li kienu abbandonati sandom aċċess li eh, abbandonati mis sistema sandom aċċess ħieles għas sistema edukattiva minħabba l-isforzi li ġew mill exchecker tagħna, mit-teżor tagħna. Allura, il sforzi tagħna qegħdin irendu l-frott eh, biktar minn miljun ruħ Eh, li kienu dar bla saqaf li jista sabu fejn jiexu, saqaf fuq rasom. U dawn il-benefiċċji kollha ġew mill-benefiċċji ta' kontribuenti ta' taxxi Ewropej. Nixtieq ngħidilkom ngħidilhom permezz tagħkom li aħna qegħdin eh, aħna napprezzaw sa barra li sħiħ l-isforzi tagħhom għaliex l-iktar vulnerabbli kienu dawk li l-iktar benefikaw. Aħna Eh, Haiti u Repubblika bbażata fuq istat ta' dritt il-postijiet eh, il-karigi vojta eh, ntlew fil-istituzzjonijiet tagħna. Il-Konstituzzjoni ġiet emendata minkejja il ġifijiet tagħha. Il-Maġistratura sabet il-post tagħha reġett u il-orti kostituzzjonali qed terġa' taħdem. Il-Kumitat permanenti elettorali qed jissawwa l-elezzjonijiet li jiformaw terz mis-Senat u koll miex fit-triq it-tajba. Ċittadini, drittijiet ta' ċittadini hemm qegħdin eh, il-żmiet ta' xandir jistgħu jisprimu ruħhom waqt ħieles u l-oppożizzjoni anki aktar minn hekk il-korruzzjoni qiegħda tiddajjef u il kriminalità organizzata mandiċ iktar ken. Allura il-ġustizja bil-mod il-mod qed issir iktar ġust. Fil-kapitlu ta' drittijiet tal-bniedem jiena qed naħdem mod attiv biex ikolli ratifika fil-mandat tiegħi tal-ftemiet u konvenzjonijiet li jfisser li wieħed musta jkun hemm preskrizzjonijiet għal ċertu eh, reati, ġifieri musta jkun skadenzi fuq ir-reati li seħħu biex u f'benu natakom ħanaħdmu sabiex naraw li jkun hemm saħħa, xogħol, goljanza bejn is-sessi u l-ħarsin ta' tfal. L-ewwel sinjali hemm qegħdin membri tal-Parlament, Sur President, membri tal-Parlament, onorevoli, Fil-bidu, intom kelkom Ewropa Ekonomika u l-misrijiet fondaturi tal-EEC femuħdan. U l-pajizi ACP għandhom issegu fil-passi tagħhom, hekk kif għandha tagħmel Ħajti iktar minn ħaddieħor. Il-kooperazzjoni tagħkom għenitna fil-xogħlijiet infrastrutturali tagħna. Il-triq nazzjonali tagħna numru tlieta issa milux li nawguranja fetħ taħnija il-Komissarju Pibak fil-fatt semmija wkoll mod elokwenti din il-triq dan il-motorway diġà qed jagħmel is-sem tiegħu jagħti sem tiegħu biex jiftaħ il-pajjiż eh, għall-awtoritajiet reġjonali tagħmel iktar dinamika eh, u niftħu u kol il-frontieri mal-ġirien tana, il-tariffi bejn il-frontieri eh, li nimxu lejn il iswi fuq żewġ eh, nazzjonijiet. U jiena semmej daw l-affarijiet u fuq kol affarijiet oħrajn. jahna mux bis napressaw il-fondi manki l-esperienza li tonġu rabtu unki mill-ċivilizzazzjonijiet antiki taħħom, antanki taħkom. Dak li jisir hawnhekk fi Strasburg issa huwa minġus miżuċ mill-qrib ma' realtà tagħna ma' l-idejat demokratiċi tal-parlament tagħkom u l-ideali tagħna. Nirx ingrazzakom tal-li il-qajtuni unek l fost. Vielen Dank, Herr Staatspräsident. Vielen Dank. Grazie, Grazzi tal-klim sabeħ tiegħek. Grazzi tal-li dwar il-missijiet fondaturi tal-Ewropa. Naħseb li diskors tiegħek provdonna b-tħedġiġa, stimulu. Ġifiri, il-klim sabeħ huwa stimulu għall-Ewropa kollha kemm ukoll. Grazzi ta' sew tal-li kont hawnhekk fostna, nawgura li kull suċċess fix-xogħol tiegħek. Grazzi.